So, vielen Dank. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich Aziz kollegi, jina niftaħ din is-seduta tal-konferenza tal prezidenti illi hija miftuħa għal komplement tal-Parlament. Jina nixtieq ringrazzja l-grupp tal-EPP illi unek eh, hawnhekk ukoll għandna kamra mimlija hawnhekk, nixtieq nirringrazzja s-Sur Dol ukoll. U eh, żgur il-Sinjora Merkel għatħossa mil mill-qwa hawnhekk. Għanna Sinjora Merkel hawnhekk il-Kanċilir tal eh, ġermania l edamana unek hawnhekk, il-qawa. palma diġa et eh, l-ħsieb li ikonna skambju ta' opinjonijiet. Jina xtaqt eh, nissuġġerilkom dan li ġej illi l-ewennet ikonna eh, l-intervent ta' Sinjora Merkel wara l-introduzzjoni tiegħi u mbagħad ngħaddi l-kelma lill-rappreżentanti tal-gruppi politiċi, il-mexxejja tal-gruppi politiċi u mbagħad lilkom illi tixtiequ tintervjenu forsi zomma daqxej eh, mal-ħina li xie sinjura kanċillir għanda <laughs> impenji oħra u marbuta bil-ħin anka sabiex tkompli biex xolta ħagġa Londra. Sinjura Merkel, tista' tara li peress li hawnhekk eh, maħniex eh, fi plenarja kulħadd bil-qeda kif jixtieq u għalhekk għandna xenarju differenti anka fuq innaħa naħa tax-xelluk tal-Kamra. Mela eżis kollegi s-Sinjura Merkel ser tindirizza lill-Parlament fil-forma tal-konferenza tal-Presidenti. Aħna inna eh, nistennew din dan il-moment li oriġinarjament il-diskors l-intervent ta' kien ser jisir fil-plenarja però kien hemm xi diffikultajiet imma xorta waħda għandna din l-istess atmosfera llum. Dan l-aħħar xar kenna il-Konsil eh, Ewropew speċjali li indirizza il-pjanijiet eh, finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Intom tafu l-pożizzjoni tal-Parlament tafu wkoll eh, il-diskussjonijiet li janka kenna fil gwajt tal-budget u eh, s-sur Buga, s-sur Kajfin ħadmu fuq il-rapport minna tal-parlament fej eh, jishtiqu jiddefinixu permezz ta' dan il-rapport il-pozizjoni tagħna illi ġi approvat Eh, mid vot favur li hija maġġoranza kbira u li turi tibat il-messaġġ illi eh, m'għaddix blezat imma li hemm appoġġ qawwi U min irrit jara s-suċċess fl-Ewropa irrit ikun les illi jilħaq il-kompromessi aħna iddefinixxejna il-punti ta' tluq tagħna li aħna nlestin innegozjaw li eh, lestin nilħu kompromess eh, dwaru. Min se jwassal il-messaċ li jew taċċettaw l-pożizzjoni tagħna jew nkella se neżerċitaw dritt tal-vito ma naħsibx eh, illi għandu jeddidna b'dan il-mod għaliex anke aħna l-vito u għalhekk aħna lesti li nġildu għal dak li namnu fih. Freue äh, Jena nisab kontent li illum għedina unnek sabiex nitkelmu fuq il- u kol fuq id-dibattitu li huwa maħsub għal Deċembru fil rigward tal-integrazzjoni u l-approċ direzzjoni li tixtieq tieħu l-Unjoni Ewropea, ngħaddi il-kelma mingħajr mantawa lis sinjura Merkel. Aziz Sur President, Sur Martin Schulz, membri parlamentari, sinjuri, jiena kontenta ħafna li illum edha għawnek u dimkom u dinja l-ewel opportunità li għandi nsa il presidenza tal-Unjoni Ewropea il-Presidenza Ġermaniża tal-2007 li qiegħda hawnhekk nitkellem ma'kom u nisma' wkoll l-opinjoni tagħkom fuq il-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropej, ġifieri mhux biss uh, uh, fil-qasam finanzjarju, imma elementi li huma importanti wkoll għalikom. Fid-9 ta' Novembru f'jumejn oħra ser nfakru il-ftuħ tal-ħajt ta' Berlin għad 23 darba dan kien moment eh, importanti mhux biss l istorja tal-Ġermanja ma' wkoll tal-Ewropa. Dan ta' bidu għall-era ta' libertà ta' unjoni u demokrazija fil-Ġermanja fl-Ewropa kollha. Aħna pala Ġermaniżi ma ninsew qatt illi l-svilupp daqstanza bih tal-pajis tagħna u fl-istorja mhix biss eh, xi ħaġa nazzjonali tagħna imma wkoll tal-Unjoni Ewropea. U ma nistgħux ninsew ukoll nirringrazzjaw għal dan dak li ksibna lill ġirien tal-vant tagħna. Aħna nafu pala ġermaniżi x'numa r-responsabiltajiet tagħna għal futur tajjeb u għalhekk f'dan l-isfond aħna ma naddux biss politika li li jina imma għall-Europa kollha. Jina xtaqt infakkarkom fuq dak li jżomna għaddejjina eh, u li jżomna fl-imkien, jiġifieri il-libertà. Il-libertà eh, fil-forum kollha tagħha tal-espressjoni, tal-istampa, ta' twemmin li wieħed eh, jinġabar, jinġema u Dan irridu nidefentuh mingħajr il-libertà m'hemmx stat ta' dritt. Ma jkunx hemm tolleranza. Il-libertà hija l-bażi il għal Ewropa maquda Ewropa b'saħħitha. Il-perjodu diffiċli li affaċċat l-Ewropa nistgħu nġibu l-qawwa tagħna permezz tal- tal-element tal-libertà. element tal libertà tal tal libertà U bekk nejnu l europa sabiex toħroġ anka iktar imsaħħa minn din l-esperjenza għaliex il-qawwa tal-libertà tejna sabiex insibu l-kuraġġ għal bidla li għandna bżonn. Tejna wkoll sabiex naffaċċjaw u nindirizzaw il kompetitivita tas-seklu ta' seklu 20. F'ħafna mill-vjaġġi tiegħi li lil mill-Ewropa, pereżempju fl azja jiena iltqajt ma' ħafna pajjiżi li huma dinamiċi, li huma ambizzjużi u ma jħarsu lejna bċertu interess, bċertu serjetà. Imma bċertu xettiċiżmu jseqsuna wkoll jekk dan l-esperiment tal-Ewropa u ser naxxi li jaffaċċja eh, jibqa' flimkien anke f'din il-kriżi. U eh, din il-mistoqsija turi biċ-ċar illi eh, din il-krizi daqstant eh, attwali u diffiċli qed eh, torbat ukoll mal kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Huwa importanti huwa fidejna responsabilità tagħna illi din eh, l-opinjoni xettika fuq l-Ewropa nibdluha u niksbu ċertu kredibilità globali. Din is-sena miex kombinazzjoni illi l-Unjoni Ewropea ser tkun qiegħda tingħata l-premju għal libertà dan huwa sinjal politiku qawwi għad-dinja kollha, speċjalment għal għalina li aħna Ewropej. Sur Schulz ser ikun qed jiġbor dan il- uh, Eh, il-premju fl-imkien mal-Presidenti tal-Konsil Ewropew u anka tal-Kummissjoni Ewropea ġewwa Oslo. U jiena kontenta illi fl-imkien ma' kollegi tiegħi iddeċidejna wkoll li nipparteċipaw nattendu din il-ċerimonja. Għalhekk aħna nuru illi bħala Ewropej aħna marbutin kollha anka eh, naqsmu il-ferħ tagħna flimkien u se nkunu qed nirrepreżentaw lil kulħadd flimkien bħala 500 miljun ċittadin. Il-Kumitat tal-Premju Nobel qed iħeġġiġna tjurina illi eh, xinu verament importanti f'nofs kriżi. Jiġifieri mhux biss illi nindirizzaw id-djun il- eh, il-piżijiet kollha, il-rati ta' tkabbira L-iktar importanti huwa il-rikonoxximent illi il-fat li aħna nibqa' maqdin flimkien hija il-kredibilità li aħna nistgħu ngħaddu. aħna irridu nieħdu ssib u nippreservaw din l-tip dan, dan il-prinċipju anka tfal tagħna. U rridu naħdmu sabiex ikollna Unjoni Ewropea aħjar, Unjoni Ewropea ta' stabilta u ta' qawwa Fl-introduzzjoni fil-diskors tijaw is-sur Schulz kellu raġun meta qal illi jew sarna nitilfu il-kol flimkien jew sarna nerpu l-kol flimkien. U aħna żgur illi il-kol irridu nirbħu flimkien. Jiena ninsab ċerta minn dan. Flimkien aħna nistaw naħdmu favur dan il-modell Ewropew nkunu ta' suċċess u nieħdu anka responsabilità soċjali tagħna. Flimkien aħna nistaw nuru illi nistaw nkunu iktar b'saħħitna minn qatt qabel. U li aħna flimkien aħna se nsibu dan il-kuraġġ sabiex nagħmlu tibdiliet li għandna bżonn. U dan irid jissarraf anka f'istrumenti ġodda li aħna naddottaw sabiex nelbu din il-kriżi. Ovvjament dan mhux eh, ser ikun is-soluzzjoni kollha. Irridu naħdmu ħafna flimkien u għandna telax nitilgħu flimkien. Jien nista' nwedkom il-koll illi il-Ġermanja ser tagħmel minn kollox ser tagħti dak kollu possibbli sabiex l-Unjoni Ewropea anka fil-futur iżżomm din il-libertà u dan il-benessri ħaj fl-Ewropa. Jiena nista' serraħu ukoll fuq l-appoġġ minn naħa tagħkom għaliex dan kollu ma nistawx nġedduh minar ix-xogħol tajjeb illi diġà sar. Però irridu naħdmu flimkien u pass pass irridu naraw illi ftit ftit nerġaw nġibu lura s-saħħa tal-Ewropa. Irridu nżommu f'moħħna il-libertà, id-dinamiċità, il il-benessri u anka il-mod kif aħna niġu valutati bħala l-Unjoni Ewropea. Is-Sur Barroso fil-diskors tiegħu u d-dimkom hawnhekk fit-12 ta' Settembru irid huwa qal aħna irridu innaqsu dawn id-differenzi tagħna fl-ekonomija u anka fil-moniti tagħna. Aħna sabiex niksbu dan irridu nkunu ambuzzjużi irridu nieħdu xol xogħol tagħna bis-serjetà. u nevitaw illi namlu tibdiliet illi mux meħtieċ anka fil rigward tal-ekonomija ta, ta u anka tal-Unjoni Monetarja. Pero rridu neħdu il-passi skont kif nu meħtieġ. A sitwazzjoni preżenti ta' kriżi manna l-ebda eżempju, manna l-ebda modell u għalhekk irridu namlu dak li huwa importanti għall-Ewropa. Aħna irridu nsibu soluzzjonijiet tagħna, soluzzjonijiet ġodda. L-Istati membri kollha jridu jagħmlu riformi, jibdu l-istrutturi tagħhom u jaħdmu bisih sabiex ikollhom miżuri ta' konsolidazzjoni sabiex ikunu iktar kompetittivi u jelbu anka l-oriġini ta' din il-kriżi. Jien naf illi iċ-ċittadini il sofrew bi kbir fl-istati membri tagħna minħabba din il-kriżi. U li anka minħabba ċertu miżuri li ttieħdu huma komplew jaqlaw aktar fuq rashom, però nista' aħbar tajba illi dawn ir-riformi diġà qed ikollhom l-ewwel suċċessi tagħhom. Jiġifieri l-isforzi kollha mhux qed nagħmluhom għal xejn fl-Irlanda, l-Portugal u Spanja u anka wkoll fil-Greċja l-ispejjes eh, is-sitwazzjoni marja tal-aħjar u għalhekk dan huwa sinjal pożittiv. Issa riformi minnata l-Istati membri fir-rigward tal-kompetittività u kol kif ukoll li nuru ktar solidarjetà eh, Ewropea jaħdmu it-fit. Prezentament forsi impoġġu element u kontra liħor. Imma ma naħsibx li għandha tkun is-sitwazzjoni, aħna rridu kabbir, aħna rridu x-xogħol, rridu li nimmaniġġaw il-budget tagħna tajjeb u rridu nassiguraw illi il-ġenerazzjonijiet eh, futuri kollhom futur b'saħħtu. It-kabbir mhuwiex xi ħaġa li nistgħu niddefinixxuha bħala xi ħaġa politika, imma rridu nsarfuha fil-prattika, fil-intraprizi tagħna fl-Ewropa, u aħna rridu nuru ċertu flessibilità għalhekk sabiex anka noħolqu iktar xogħol fl-Ewropa. Dawn il-miżuri ta' dan il-ftehim irridu jidħlu fis-seħħ kemm jista' jkun malajr. Fil-fatt bħala parti mill pakett finanzjarju aħna qed nimmiraw ukoll lej ftehim li jwassal għal iktar Eh, li jista' jissara fiktar tkabbir u ktar xogħol. Kull euro li ser jintnefa irrid iwassal iktar valur miżjud, irridu nieħdu xi ħaġa minnu. Eh, dawn il-miżuri irridu jidħlu fis-seħħ kemm jista' jkun malar għaliex ser jaffettwaw il-futur tagħna u se jaffettwaw inkella wkoll l konsil u l-Parlament fir rigward tal-qafas finanzjarju tal-Unjoni Ewropea illi se jiddeċidi fuq is-summit ukoll minnaw u 15 xoħra Huwa importanti illi nidentifikaw dak li jista' jixpruna aktar tkabbir. u dan għandu jġib miegħu iktar valur miżjud sabiex ikonna aktar tkabbir, iktar xogħol u li konna kollu marbuta miegħu. U bekk se nkunu qed nevaluaw il-politika tagħna anke fuq il-livell Ewropea. U bl-istess mod huwa importanti illi nidentifikaw ukoll x'inhuma il-difetti anka fil- fl-element finanzjarju fil-rigward tal-monita. B'dan il-mod aħna nkunu nistgħu u Ewropa f'saħħitha u ta' stabilità. Bitrattat ta' Maastricht ikun għaddew 20 sena mitwaqqif tal-monita waħdanija tagħna. Dawk li qed jippruvaw jifirdu r wol tal-monita tagħna mill-element ekonomiku tagħha mhumiex qed jiksbu suċċess. Bit-deċiżjonijiet illi ittieħdu minn wara anka l-introduzzjoni tal-euro issa illum qed ikonna naffaċċjaw il-konsegwenzi. Għanna bżonn sempliċement inħarsu lej situazzjoni ekonomika u finanzjarja anka s-sur trixe għal illi kienu ilhom ġejjin twissijiet imma ftit kienu dawk li semaw. Kenna periodi twal ta' akkumulazzjoni ta' dejn minar ma kienem l-interessi kif suppost marbuta magħhom, minar ma kienem is-sanzjonijiet għal situazzjonijiet ma kienux kif suppost. U dan wassal sabiex faqqa din il-krizi preżenti u l-problema qed ngħixu b'modi differenti fl-istati eh, membri b'mod differenti. Qed intlaqtu l-banek, qed intlaqtu l-istrutturi tal-ekonomiji. U wara dak li anka rajna eh, sa mill-2009 U importanti illi l-azzjoni tagħna aħna minnaħa tagħna nittieħed bis-serjetà u tkun b'saħħitha biżejjed. Jekk aħna nieħdu l-miżuri kif suppost, għanna naraw illi fil-futur ma nerġawx naddu minn din l-istess esperjenza irridu naħdmu qiegħed fit u għalhekk nemmen li huwa importanti li sabiex li aħna nitanmu lezzjoni minn din il-kriżi. Naraw illi di ma terġax tirrepeti ruha u li aħna nħorġu ktar b'saħħitna mill-li konna qabel. Irridu nanalizzaw is-sitwazzjoni, irridu nanalizzaw il-bażi tagħha, il-prinċipi li aħna nimxu fuqhom ħalli fl-aħħar mill-aħħar inkunu nistgħu nilħqu l-obligi tagħna. Per eżempju, aħna bħala mexxejja konna ftemna illi ċertu ammont mill ċertu percentaċ mill-GTP ta' kull stat membru imur għal riċerka u l-innovazzjoni, pero ħadd verament mażam ma dak li aħna suppost konna ftemna dwaru f'dan il-qasam. Issa wasalna f'mument importanti anka l-futur u hemm għandna erba elementi deċiżivi l ewwel nett, illi aħna nġeddu l-Unjoni mill-lat ekonomika u monetarja u dan għandu bżonn politika ta' eh, suq finanzjarju li hija komuni Irridu noqogħdu attenti wkoll kif norbtu dan ma l-aspett tal-swieq internazzjonali finanzjarji. Huwa importanti wkoll illi ikonna mekkaniżmi ta' monitoraġġ Ewropej li jkunu effettivi sabiex joħolqu dawn il-banek Ewropej illi ikollhom sistemi fil-mod kif huma jaffaċċjaw u jaħdmu bir-riski tagħhom. Jiena nixtieq ukoll illi jkun hemm fuq il-banek illi ikun jixraq ilhom dan l-isem illi jina taw. It-tieni element huwa d-disciplina budgetarja. jina kontenta illi sadan it-tant kienem 11 minn 12 ratifikazzjoni L-aħħar li kellna kienu minn uh, min Franza u mill estonja f'dan ir-rigward. Dan ix-xogħol irid ikun irid isir ukoll tajjeb fuq livell nazzjonali sabiex aħna il-limiti li impoġġu iġibu din l-istabilità u tkabbir illi aħna nkunu ftemna dwaru. It-tielet element li semmejt fir-rigward tal- li huwa importanti għal-futur huwa marbut mal mal-fatt li aħna irridu nikkoordinaw aħjar sabiex ikonna noħolqu iktar xogħlijiet fl-Ewropa. Is-Sur Jacques Delor. fir-rapport tiegħu fir-rigward tal- unjoni Ekonomika u monetarja fl-1989 kien wera diġà ċertu importanza taħt iż-żewġ pilastri kemm ekonomiku kif ukoll monetarja. U dak li kien għal dak iż-żmien juri kemm l-analiżi tiegħu diġà kienet waħda tajba. u bħala stati membri kollha ġifiri 27 stat membru jridu naħdmu fl-imkien. U li din il- dan il-koordinament politiku u ekonomiku irridu nsaħħu għal suppost dan kien diġà preżenti sa mill-bidunet. X'nistgħu nagħmlu? Jiġifieri aħna minna ħatana fil-Kunsill Ewropew f'Ottubru kena diġà l-ewwel diskussjonijiet fir-rigward tal-loqsma politiċi dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. L-ewwel nett ridna nindirizzaw dawk l-elementi illi huma sovrani għall istati membri, per eżempju l-politika tax-xogħol u tal- uh, ta' tassazzjoni. Irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-proċeduri demokratiċi nazzjonali. Għanna bżon soluzzjonijiet illi jistaw jipermettuna li aħna naħdmu fuq il-livell Ewropew kif ukoll illi jagħtu biżejjed flessibilta lill-istati membru l-parlamenti tagħhom. Jiet ikun hemm skambju veru bej il-livell Ewropew u dak nazzjonali u jrid ikun hemm ukoll proċeduri differenti adattati skont il-livelli meħtieġa fej anka jkun hemm xogħol jitfit b'kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali sabiex ikunu jistgħu jitwettqu dawn ir-riformi. Nistaw kol niftakar sew kol il-mizuri ta' riforma illi aħna għet niproponu sabiex u iktar kompetittivita. Għamnek għet nitkelmu fuq uh, eh, ideja għal-futur illi għanda bżon bazi legali b'saħħitha. U f'Deċembru Aħna beħsibna innidu dan il-pjan, pjan ambizzjuż sabiex ikonna din l-Unjoni Ekonomika Monetarja. U li aħna nixtiequ li jiġi implementat f'dawn it-tliet snin li ġejjin. Xtaqt infakkarkom illi l-Parlament Ewropew huwa ta' appoġġ għalina l-koll. Veru x-xogħol jinqassam bej l-istituzzjoni differenti imma din interazzjoni bej il-livelli differenti l-istituzzjoni differenti anka l-Kummissjoni u l-Kunsill huma importanti sabiex ikun hemm kooperazzjoni iktar b'saħħitha. Jina naħseb illi b'dan il-mod jinkunu nistgħu nirbħu il-fiduċja lura għaliex fil-qalba tagħha din il-kriżi finanzjarja u ekonomika hija wkoll kriżi ta' fiduċja. U din il-fiduċja nridu niksbu għalura ftit ftit. U dan it-tiġdid irid jissarraf ukoll fġid għaċ-ċittadini tagħna illi intom qegħdin tirrappreżentaw hawnhekk fil-Parlament u għalhekk qed insarraħ ukoll fuq l-appoġġ minnaħa tagħkom. Naħseb din il biza ta' firda ta' asma bej eh, istituzzjoni oħra jew bej statu membru ieħor nistgħu nelbuha permezz ta' politika ekonomika u monetarja li tindirizza wkoll mhux biss il-bżonnijiet ta' dawk l-istati membri li huma fiż-żona ewra euro imanka dawk li mhumiex. Jiġifieri nistidnuhom nistidnuhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar lan ta' zona euro lan li din, din twaqfet kien illi kol naħdmu fl-imkien u nixbdu ħabel wieħed. U b'dan il-mod ma nkunux unjoni maqsuma imma unjoni li hija b'saħħitha id-doppju tal-li konna fil-bidu. Din l-Ewropa ta' stabilta nistgħu niksbuha biss meta l-Istati membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jaħdmu jitfit. Sinjuri, naf ukoll dwar il-tħassib fil-rigward ta' livell nazzjonali u l-elementi Ewropej. Naħseb illi l-bilanċ nistgħu nilħuq tajjeb. Jekk aħna nitalmu lezzjoni minn din il-kriżi nistgħu naqilbu l-folja u nibdew nesperjenzaw elementi nazzjonali li nibdew li jibdew isiru Ewropej minflok bil-kontra u bekk inkunu qegħdin ngħixu f'dinja iktar globali. Jekk aħna nifmu dan il-konċett, nifmu illi aħna nkunu iktar f'saħħitna meta naħdmu fl-imkien milli kulħadd tar-rasu, żgur illi nkunu nistgħu niġbdu dan l-istess ħabel naħseb illi rridu neħdu din is-sitwazzjoni bis-serjetà Sur Van Rompuy fi frar ta' din is-sena ġewwa Brussell indirizza l-element tal-Parlamenti Ewropej u ħan nikwataħ. Huwa qal li dawn huma parti wkoll minn istituzzjonijiet Ewropej. L-Ewropa hija waħda u dan kollu hija l-politika interna tal-Ewropa. permezz anka tax-xogħol tal-Parlament Ewropew irridu nappoġġjaw ukoll ix-xogħol li jkun qed isir fil-Parlamenti Nazzjonali. Jiena konvinta li nistgħu niksbu din l-Ewropa iktar b'saħħitha u iktar stabbli, però irridu sitwazzjoni fejn kollox isir b'mod leġittimu u b'dixxiplina. Jekk ikun hemm kompetenzi tal-Unjoni Ewropea illi jissaħħu dan ifisser illi se nkunu qed insaħħu wkoll ir-rwol fost l-oħrajn tal-Parlament Ewropew. Jekk qed nindirizzaw l-elementi l-kompetenzi nazzjonali, għandhom ikunu il-Parlamenti Nazzjonali li nataw rwol iktar f'saħħtu. Aħna fuq livell Ewropew Irridu naħdmu b'tali mod li d-deċiżjonijiet li nieħdu fil-preżent fil-rigward ta' żona euro ikunu leġittimi wkoll fil-futur. U rridu verament nuru kemm huwa importanti rwol anka tal-Parlament Ewropew f'dan kollu fir-rigward tal- dan il-prinċipju Permessa dan il-prinċipju aħna nistaw insaħħu il-ħidma tal-Unjoni Ewropea u illi il-proċess leġittimu permess tal-Parlament ikonna iktar demokrazija. Sinjuri, peress li l-lum edha fil-Parlament Ewropew, nista niftakar tajjeb il-Presidenza tagħna tal-2007 Dak iż-żmien aħna konna eh, ċelebrajna l-50 sena mill-iffirmar tal-Trattat ta' Ruma. Dak li ġara fil-25 ta' Marzu 2007 kienu koll tnedija għal negozjati illi waslu mbagħad għal l-iffirmar ta' Trattat ta' Lisbona. Illum Ix-xogħol tagħna huwa illi inġeddu l-Unjoni Ewropea u nsaħħuha u fid-dikrazzjoni ta' Berlin fl-2007 aħna edna illi l-istorja tagħna tiffurmana tiffurmana tħeġġiġna sabiex niproteġu l-ġenerazzjonijiet futuri u għalhekk aħna rridu nmexxu l-Ewropa b'mod politiku illi dejjem inġedduha minn żmien għal ieħor. Fil-bidu semmejt eh, il-mistoqsija illi eh, bosta drabi saqsewni meta jiena konta tinżur pajjiżi Azjatiċi jekk aħna bħala esperiment Ewropew nistgħu xorta waħda nżommu flimkien anke f'din il-kriżi. Jiena ċerta illi aħna inna li ħriġna minn din il-fazi ta' esperiment imma iridu nuru dan fil-prattika. Għalek irridu naħdmu bis-sot, irridu nfasslu l-modelli li se nimxu magħhom u nippjanaw bis-serjetà. U aħna bħala politiċi rridu ngħidu iva, aħna dan is-suċċess tal-istorja tal-Unjoni Ewropea ser nkomplu meċuħ il-qoddim. L-Unjoni Ewropea ser tkun ta' suċċess għaliex is-saħħa tal-libertà tati kuraċ u fantazija l-inna pala ċittadini. Bekk aħna nistaw nkunu kreativi u għalek nistaw u koll fl-imkien nfasslu dan il-modell ekonomiku u soċjali. Dan in modell għandu jkun modell ukoll għal kumplament tad-dinja. Jina nemmen fil-futur maqut tagħna bħala Ewropa feħna nibqaw maquda dejjem għall-aħjar. Grazzi. <laughs> Gut, gut.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 Martin Schulz. President tal-Parlament, Signor Schulz, Signora Kanċlir, eh, Signora Merkel, kollegi, huwa pjaċir, onur li qed nilqgħu hawnhekk illum magħna, Signora, għax moment deċiżiv għal l-Ewropa għal 60 sena issa qed naraw prosperità, il-paċi u qed naraw il-Premju Nobel kif qed inti jirrifletti dan kollu. Palissa qed ninsabu f'salib fit-toroq Issa jew natu spinta l qoddim l-Ewropa fuq il-kompetitività għal paċi l-prosperità jew inkella se morru fis-sqaqa. Id-dibattitu fuq il-MFF e, u il-Multi Financial ehm, Framework huwa xogħol li isir sow għalina ehm, il-PP mhux qed nitkellmu biss fuq il-budget iridu morru lil lin minn dan. <clears throat> Rridu naraw kif verament nistgħu nistaw verament nejnu iżza saħtana. Aħna perswazi li l-budget tal-Europa huwa importanti ħafna biex aħna nelbu l-krizi għalhekk rridu ninvestu fl-Europa. Fakkarkom li qed nitkellmu fuq 94% tal-budget li jmur għall-investiment, mux bis ġifiri fl-istati membri, imma mħabba il-leverage, ovvjament iġib iktar finanzjamenti miegħu. U dan qed li nejdu ngħidu l-budget Ewropew biss jista' jirnexxielu jagħmel dan għalhekk jiena ma ta' nejt li ma nistax nifhem il-pożizzjoni tal-Kunsill li minn banda e, e, e, jaqbela ma l-istrateġija tal-2020 imma mbagħad jitlob minn banda l-oħra iktar impen u jaqta il-flus. Hemm bżonn ikunu koerenti, ġifiri, rridu jkollna budget li jkun jiflaħ l-ambizzjonijiet tagħna imma ikun jaf ukoll jadatta ruħu għad żminijiet diffiċli għaddej minnhom l-investiment fil-riċerka, l-izvilup, l-innovazzjoni u em, anki ġifiri dan kollu eh, għatkabbir u għaxxol kullimkien fl-Europa. Aħna perswazi, Sinjura Kanċillier, li issa wasa li żmien li konna dibattitu minna l-ebda tabu fuq il-risorsi propji. Dawn għanna bżonnom biex nigarantixxu l-budget Ewropew u anki biex naraw li l-valur eh, miżjut tal-Europa ikompli u anki natu nifs l-budgets nazzjonali. Nafu li jem ukoll il-lat ta' taxxa li nistaw indaħlu hawnhekk għaw min jgħid li jekk naqsu il-budget eh, noħol u mini budget għaw min jemmen f'dan imma jien ma nemminx ma nifhimx kif nistaw naslu kif nistaw nifinanzjaw tini budget meta għazbis nisnifilħu nifinanzjaw l-ewwel budget. Jiena ma nistax nifhem xi ħaġa bħal din. Għalhekk jekk naslu għal dan nitlob il-Parlament biex immorru wkoll il-qorti biex forsi din tfemna. Kollegi, naħseb li rridu wkoll insaħħu l-Unjoni Monetarja Ekonomika tagħna. Hemm bżonn li jiġifieri naraw kif napplikaw is-six pack kompletament. It-tupak irid jiġi ratifikat u dan il-suq uniku, il-lajtmotiv tagħna irid jispiċċa. Għandna bżonn iktar armonizzazzjoni fiskali u soċjali imma mannix bżon istituzzjoni ġodda u inti stess settu dan laqqas bisanna bżon budget biss għal-zona tal-euro. Għax il-parlament u għal-parlament tal-zona tal-euro. Għawnek aħna jkonna dibattitu demokratiku responsabli u trasparenti mal-Bank Ċentrali Ewropew. U kif jgħidu ħażin dawk li jgħidu li il-Bank Ċentrali Ewropew huwa bista żona l-euro u dan huwa tal-membri l-oħra kollha. Meta nsaqsu minn il-kummissarji, il-ministeri, l-imħalfin, għanna bżonnom ħafna drabi saqsuni għannix bżon daw in-nis kollha. Meta eh, nitkellmu fuq il-sistema ċertu ċertu sistemi li ma mux li jiġu minnaħata tal renjunit Unit li miex Ewropej. Jina ma nafx jekk eh, għandu xiltaqa il-Kunsill Ewropew meta jgħidlek eh, eh, li hemm stat wieħed li jista' u jgħidlek li jrid jibblokkja jimblokka kollox. Jiġifieri għandu jintaqa' l-Kunsill meta minn min qabel nafu li se jkun hemm pajjiż li se juża il-vito. <clears throat> Il-Parlament Nazzjonali nazzjonali projbixxa lil prim Ministru tiegħu stess li jkompli bid dialog bin-negozjati. L-Unjoni Ewropea eh, tkompli bil-metodu ta' komunità ġifieri bid-dibattitu bid-dialogu biex ikonna munita waħda. Ġifieri l-Ewropa hija Ewropa ta' valuri li timbena fuq dawn il-valuri tant inħadnu irridu um, niqfu bis-summits Ewropew u mbagħad noqogħdu ngħidu kemm kellu kienu ta' suċċess. Isom biss ċertu um, pajjiżli li, li kienu li kellhom ċertu <clears throat> suċċessi. Inti, Sinjura Merkel, għandek il-kuraġġ tgħid l-affarijiet kif huma. Is-sovranità tagħna issa hija waħda Ewropea mhux biss nazzjonali għax fuq livell nazzjonali mħat mu kapaċi li isolvi l-kriżi li għaddej minna tad-dinja kollha aħna rridu il- rridu Franza Ewropea, rridu Ġermanja Ewropea, imma rridu 27 stat Ewropa, rridu Ewropa maquda, integrata, politika. Dan huwa il-veru interess Ewropew. Sie, Frau Merkel, Sie haben die europäische Geschichte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 Vielen Dank, Herr Kollege Dohl. War doch gut, dass ich Ihnen sieben. Um, Grazie ħafna. U għatajab li għallokajni l biss bis eh, seba minuti s-sur Doyle. Mela, s-sur Zwabada fissem uh, eh, l-SND. Grazie ħafna, Sinjora Merkel, li edha unek maħna. Jena, nirrispetta lilek bħala persuna u l impenti tiegħek lejn l-Ewropa. U nemmen illi l-gvern Prezenti Ġermanis jimbotta politika li mhix tajba biss għal Ġermanja imma l-Ewropa u illi anka dan il- din l-ekonomija eh, anka Ġermani zattejn sabiex ikonna situazzjoni soċjali tajba. Zgur illi anka deċiżjonijiet maħuda mill presidenti ta' Trojka qatt ma rridu illi ifarku xi networks soċjali anka mek nħarsu lejl lej eh, situazzjoni tal-Greċja u d-deċiżjonijiet ta' Trojka intom uh, dejjem fimtu illi jekk infarku xi tip ta' eh, għaqda jew netwerk soċjali se tkun qed tfarku wkoll sistemi ekonomiċi tagħkom. Illum għanna statistika li ġiet ippubblikata l-istatistika tal-qat fl-Ewropa u ma nistgħux nibqa' għaddejn qisu ma jiġri xejn. Xa nagħmlu b'daw il-miljuni ta' persuni li m'għandhom xogħol fl-Ewropa sabiex aħna jkollna politika li tista' tilqa l-bżonijiet tagħhom. Għalfej qed inkaxkru daqshekk saqajna, għalfej qed inkomplu ninnegozjaw kull darba naraw fejn nistgħu naslu anke mal mal-banek kull dan il-konċett tal-Unjoni Bankarja. Għana sistemi li mhumiex qed jaħdmu. Eh, per eżempju, fi Spanja ser nagħmlu se nitilqu għom ma ngħinuhomx, anzi bil-kontra fir rigward tal-kriżi u djona. Forsi nisaw nikkolleġu daqsxej punt hawnhekk għaliex ta' fuq illi dawn Din il-krizi ma kienieċ riżultat ta' dejn pubbliku imma minħabba mod kif ġabruħu is-settur privat. Anka fir rigward tal-diskrepanzi fil-interessi, kif nistgħu nħallu dan kollu għaddej Kif nista' nħallu dawn id-differenzi estremi illi eh, laqas biex qed jagħtu possibiltajiet lil Spanja, l-Franza, pajjiżi oħra sabiex joħorġu mill-kriżi tagħhom. Iġifiri se namlu, nankomplu kaxkru saqajna fuq deċizjoni fil rigward tal-font pala għajnuna sabiex wet jorax minn din il-krizi ta' Punt ieħor ukoll huwa illi aħna rridu noqogħdu attenti sabiex flimkien naħdmu favur eh, tnaqqis tar-rati tal-interessi fej ma jkunx hemm dan id-differenzi ma nistgħux naċċettaw situazzjoni li mhumiex aċċettabbli f'dan ir-rigward. Inti għamilt referenza sur Jacques Delors. Ma naħseb illi qed nirakkontaw storja differenti tal-Unjoni Ewropea għaliex huwa kien jisħaq ħafna u jirrakkonta l-importanza illi nżommu l-Ewropa flimkien. Sinjora Kanċillier, inti taf illi dejn din anka s-sitwazzjoni eh, ta' austerità u ta' Eh, interessi li mumiex rati diċenti nistaw nelbu jekk aħna ninvestu iktar fil-innovazzjoni u fil-riċerka. Semmejna nistaw nsemmu wkoll l-istorja tas-sur kol. Imma naħseb illi wkoll hawnhekk qed nawġu ftit l-istorja. Jekk aħna rridu naħsbu għal-futur, rridu nibdew bil-insolvu l-problemi tal-lum. Il-rati dejjem ora taqat is-sitwazzjoni soċjali li dejjem sejra lura kemm fil-pajjiż tiegħek kif ukoll fil-stati membri oħra ma nistax nagħlqu għajnejna għalija għalhekk jekk anke nirreferi għall budget Sinjora Kanċillier. Naħseb illi għanna approċ li huwa responsabli f'dan il-kas. Irridu naraw ukoll imma ser jagħmlu pajjiżi oħra fosthom anke r-Renju Unit. Jekk aħna ser nitkellmu fuq l-Horizon il-programm Horizon irridu naraw kif dan ser ikollna l-fondi għalih. Jekk aħna rridu nsaħħuh ser ikollna iktar tkabbir u dan ma jistax ippermetti li aħna innaqru u naqsu mill-allokazzjonijiet tal-budget. Pala konklużjoni, nistaw nsemmu xjenzati, xjenzati u l-esperimenti, imma eh, jekk l-esperiment ma jkunx ħadem naħseb illi xjenzat jiprofa jsib approċċ u soluzzjoni oħra. Jiġifieri il-politika estrema tal-austerità ma tistax taħdem mingħajr politika ta' tkabbir ta' investiment, politika soċjali illi aħna għanna bżon insaħħu. Għalix anka din is-sitwazzjoni estrema tal qat fost iż-żaza hija sitwazzjoni inaċċettabbli għalina. Das Wort hat jetzt Grazzi, grazzi, issa l-gruppi tal-liberali. Is-Sur Verhofstadt. Sinjura Merkel, kanċellir. Nixtieq nirringrazzjak għad-diskors tiegħek inti ma repetajtux dan il-punt imma ftit ilu inti jett li l-kriżi tista' tintelep fi żmien ħames snin. Naħseb li uh, dan il-punt inti għamiltu fil-laqma CDU. Iva, jina ottimist, imma għandi dubbi tijaj dwar din l-istqarrija li għamilt. Għalfej, għax il-mizuri kolla li aħna imponejna, applikajna għallum, mux se kolla effett jekk fl-istess ħin ma naħdmux ma, na xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi l-oriġini tal-kriżi x'inhi l-oriġini xi ħaġa politika. Hemm ukoll l-aspetti ekonomiċi iva, hemm il-konsekwenzi finanzjarji imma qed nitkellmu dwar kriżi eh, politika u l-oriġini ta' din il-kriżi l-assenza tal-awtorità statali li għada wara l-Europa, jew wara il-munita unika. Forsi l-istat jista' jeżisti minnajr munita, imma jena ma naħsibx li munita tista dina tibqa ħajja minnajr l-istat. Ħana tikom ftit ċifri sabiex nuri dawn l-eżempi. Għanna dejn ta' 90% illum il-ġurnata fi zona oro u ir-rati tal-interess is-sur semma l-Italja u Spanja palissa l-medja 5% fil-mija, imma 90 fil-mija ta' dawn, un bat fl-Istati Uniti għandha d-dejn ta' 103% iktar miż-żona euro u huma qed iħallsu inqas minn 2% tar-rati tal-interess. U dawk li qed iżommu r-rekord fid-dinja il-Ġapponiżi għandhom 226% tal-dejn id-doppju tal-Italja u għati għalsu 1.5% tal-rati tal-imax, ġifiri l-inqas fil-dinja. Mela dawk blola dejn għandhom l-inqas rati tal-imax. l ispegazzjoni wahda vera ċara. U em stat hemm stat ċentrali fil-Ġappun u wara d-dollaru hemm budget ta' 24% tal-prodott gross domestiku U eja najdu xini il-veritana. Wara l-oro mem xej għal issa U anka bi budgeta wieħed pil mija Etja eh, ħafna mill-kollegi ta' kom komet jaraħ pala oli iżżejed forsi sinira Merkel inti tista' semmi dawn iċ-ċifri fil-likla li għandek il-lejla ma' Sur Cameron. Din likla tista' tkun opportunità sabiex is-semmi dawn iċ-ċifri. Mela ejja naraw xini jir realtà Eja ma nkomplux naħsbu li b'nofs miżuri nistgħu aħna nsolvu l-problema tal ewro l ewro mhux xi ħaġa sostenibbli u l ewro tista tisparixxi jekk ma noħolqux stat Ewropew reali bil-blokkijiet kollha bl-ingredjenti kollha kif diġà għamlu l-Amerikani. 200 sena ilu. Iġifieri, dana xi fisser gvern Ewropew reali demokrazija Ewropea reali, budget reali Ewropew u teżor Ewropo reali u ma tkomx tinsew ukoll suq tal-obbligazzjonijiet Ewropew l-unika mod kif eh, nistgħu nsolvu l-problema tas sur swoboda li eh, il-problema ta' sistim minħabba rat tal-imax li huma għoljen wis jew irridu Europa Federali un kella ħanoqlu il-problemi. Umbagħad ċer l-aħħar kelma fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Kif tafu jiena għandi rispett enormi għalika bħala l-Kanċellier tal-Ġermanja. Imma dak li inti qed dwar il-kassa sur Mers x'kienet xaħġa xi ħaġa inaċċettabbli. L-opinjoni tal-Parlament Sinjuri opinjoni li tagħti rispett opinjoni ċara aħna nistennew li l-Parlament Ewropew jiġi trattat bl-istess mod kif intkom se trattaw il-Bundestag tal-Ġermanja fuq il-kwistjonijiet domestiċi. il demokrazija Ewropea eh, hija leġittima daqs id-demokrazija Ġermaniża. Grazzi. Das Wort hat jetzt äh, für die Fraktion der Grünen der Freien Europäischen il-kellim li mis għal-ħodor u s-sinjura e, e, Hams. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kanċilir l-edaw nek, inti bqajt f'moħna bħala e, il mesċeja Ewropea illi wassadna għal trattat tal-Lisbona u flimkien miegħek għana nistgħu niddiskutu d-demokrazija Ewropea. Inti jekk stajt nifmek sew, rittibat il-messaġġ illi ħadd fil-Ġermanja m'għandu l-pjan illi jfixkel il-Parlament Ewropej. Jina smajt il-proposti eh, li ġew mill-Ġermanja fimtom daqsxejn differenti, forsi staqt nagħmilha eh, ċara anka miegħek illi ma nistax nimmaġina illi fil-futur tal-Parlament Ewropew meta nidġu għal deċiżjonijiet diffiċli, per eżempju għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-kollegi ta' Renju Unit jitilqu mill-Kamra qabel ma nkunu sa' nivvotaw. Naħseb illi dawk li jafu l-istorja Ewropea jafu illi wara l-idea tal-Europa tal hija li konna l-Parlament Ewropew li konna Zona euro u għalek din l-ideja ma nistax nifhem kif nistaw namlu budget li uh, ma jindirizzax biss il-bżonijiet tal-Eurozone u laqas biss nafu minn fej ġejjin uh, minn fej sejdan ikollu uh, ikun iffinanzjat. Forsi tista' tiddiskuti dan mas-sur kamera. Jena naf illi u kol għatin u weddu din l-ħajja aħjar eh, kemm fil van tal-Ewropa kif ukoll fin-naħa isfel tal-Ewropa weda illi saret eh, tant importanti li eh, supposta din neħxu għalija jekk aħna nħarsu lejn politika kif aħna qed nindirizzaw din il-kriżi ma nistax nifhem kif ser nigzbu din eh, is-sitwazzjoni fej kulħadd ikun eh, jista' jieħu dak li verament ħaqo. Per eżempju, eh, fil-Greċja qed naraw miżuri estremi ta' esterità. mbagħad ikun hawn min jitkellem hawnhekk li huwa kontra li nillimitaw l-infiq tal-flus naħseb illi taf kemm aħna nippruvaw anka niftehmu anka mal kunsill fej anka pereżempju il- anka il-ħidma u l-deċizjonijiet tas summit suppost wasluna għal situazzjoni aħjar mill qegħdin fiha llum, imma sfortunatament inħoss li aħna morna l-lar. Naħseb li qed nispiċċaw niġu naħa kontra oħra. fil-fat anka r wol tal-IMF u l-azzjonijiet tagħha naħseb illi qed nispiċċaw minflok insolvu s-sitwazzjoni qed dan f'dan vizzjus, għalek għet għalhekk qed naraw iktar u iktar stati membri li qed jgħabdu din it-triq tan-niżla. Naħseb illi didu tirrikonoxxu din is-sitwazzjoni u l ġermania trittelep telep Eh, is-sitwazzjoni preżenti titħol fid-diskussjonijiet bis-serjetà sabiex aħna jkollna strumenti illi mhux biss jistabilizzaw l-euro imma sabiex iżommu flimkien l-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Issa għal konservativi u reformisti, Karen. Hmm. Nixtieq ngħidlek, grazzi Signora Merkel, dana jena bil-Ġermanis limitat tiegħi. Pala l-ewwel l-MP mir-Renju Unit li ħan nitkellem f'dan id-dibattitu u pala bnidem li hekk darba fil jaqra l-Spiegel din il-gazzetta nittama li um, naf li eh, nisper li intkom ma inti ma taħsbinix eh, pala puppets hawnhekk. Illum qed niltaqgħu taħt ċirkustanzi vera diffiċli u jiena nissimpatizza ma' dawk li ħalsu it-taxxa fil-Ġermanja x'15-il sena ilu ħadd ma qallhom li dan il-proċett kbir kien jitlobhom jagħmlu ħafna sagrifiċċji kbar u jiena naħseb li jekk kont fost dawk in-nies li ħalsu t taxxa 15-il sena ilu naħseb li jiena kont se naħdem naqbel mal-kollegi tiegħek fid-drossijes Sjud, sur Xodin, is-Sur Vestebe u li apponna jistennew u wkoll kien kont inkun frustrat li l-kapijiet tal-gruppi u hawnhekk um, fil-Parlament qed jgħidu affarijiet kfem differenti mill-lura fil-pajjiż. U jiena wkoll nkun nixtieq li um, nimponi l-responsabilità fiskali fuq xi gvernijiet li għandhom l-euro u jiena naqbel miegħek li l-konservatizmu fiskali jagħmel uh, fi sens komun u ma Grittaċe dabra fakritna li l problema bis-soċjalizmu uh, hekk mat fl-aħħar tispiċċa li tuża l-flus kollu ta' xaħat ieħor u jekk flusi dan ħaj jintuża sabiex jappoġġa l-euro mela jina u koll nkun nixtieq li jkun hemm miżuri minnajr eh, minnajx u sabiex umbat dawn il-pajjiżi li eh, inataw lajnuna ma jirġawx jaqgħu fl-istess għada kritika. Illum il-ġurnata naraw ħafna manifestazzjonijiet fit-toroq ta' teni u dawn l-affarijiet jiġru meta l-sovranità ekonomika tinata lill entita ola ġifi ġifiri l-Unjoni Ewropea. Il-pajizi eh, jekk ma jkunux jistgħu jazlu dessin taħħom stess mela umbat nibdew aħna eh, narraw li jem ħafna rowixxi soċjali u jista' jkun li dan jista' jisir f'Spanja u kol. Eh, u il-miżuri li jinti qed proponi se jihdu snin sabiex jiġu implementati. Laqas il-Ġermanja għandha biżess flus sabiex tixxi dawn l-affarijiet li dawn jiġu implementati fil-ħin. Diġà aħna qbiżna l-iskeda ta' żmien. U jekk nerġgħu niftħu it-trattati tal-Unjoni Ewropea se jkun hemm iktar pajjiżi li qed jinnegozjaw għall-interessi tagħhom eh, pajjiżi naħseb ikunu jixtiequ jarawx li setat jerġgħu jingħataw lill istati membri differenti jridu aħna nafsu fuq l-integrazzjoni politika trid inti imma eh, tifhem li din il-viżjoni mhux maqsuma l kulħadd fl-Unjoni Ewropea u eh, trid inti tisma' mhux biss tagħti diskorsi u b'dan il-mod biss nkunu nistgħu nsibu it-triq tal-futur. Jiena xorta waħda għadniet nara li l-Ġermonja taħbet wiċċa mal-istat l-istess għazliet fundamentali li kella tieħu sentejn ilu. Jew inti inti timponi din il bazuka jew tuża xi analoġija oħra, jew inkella inti dawn il-pajjiżi li qed tibatu inti tisfrurzhom li dawn il pajjiżi li din issa ma' kusin minħabba il pajjiżi l-oħra dawna mbagħad jispiċċaw jinħelsu. Forsi inti tista' tintroduċi monita oħra, per eżempju il-proposta ta' Sur Marcus Kawda ġifiri ikunem Gildenhawk monita differenti għadawn il pajjiżi li jatibatu. Imma aħna nixxiqu iva li nelbu din il-krizi għalli bekk nibdew nifukaw fuq l-sfida tana reali għonek tal-Europa ġifiri l-sfida li n-nuqqas ta' kompetitivita globali tal-Europa ġifiri il-sem tana tal-kummerċ dinji et jonqos bil-mot u eh, nuqqas ta tkabbir b'saħħtu u sabiex aħna niksbu dan it-tkabbir b'saħħtu irrid ikun hemm riformi ekonomiċi fuq il-kontinent kollu kemmu in tama li inti l-Ġermanja se imexxu dawn ir-riformi. Grazzi. Für die EFD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Farage. Ali efd ist sur Farage. Il-komplament għal-ġunata tajba kulħadd, Signora Merkel Mela, sejra Downing Street inti biex tinnegozja l-budget tal-Unjoni ma' David Cameron u dan qed tagħmlu wara l dak li ġara mill-qorti tal-awditori eh, il-bieraħ li għal ħafna snin ma qalu li l-accounts mhux qegħdin f'sitwazzjoni tajba. U nafu li fil-parlament ta' ta' Renju Unit ħafna nies eh, iridu li jonqos il-budget. Għanna 53 Eh, miljon li jitħlu minn naħa tal-Ingilterra u jena naħseb li se tirbaħlu l-Cameron il-lejla imma il-budget tal-Unjoni mhix il mistoqs jirdun saqsonek hija il-pożizzjoni tar-Ren Unit hawnhekk. Iġifiri isa veru mhux posta ma sibħiċ ma l-Eurozone. Ġifri kull darba li jkun hemm is-summit fi Brussel meta jkun għaddejn il-battit il-kbar, il battit il gbar il battit il kbar ma jkollu xejn xejt il-Prim Ministru tar-Renju Unit. U meta nejdu xaħġa, dejjem tippuntaw subajna eh, affarijiet kontrina. Ġifiri, issa, intom dejjem etres u l-Europa u dejjem din qed issir inqas demokratika. Issa, l-armonizzazzjoni, regolamenti ta' swieq, taxa ta' transazzjoni, il-Banking Union, il-Sur Cameron dejjem jiġi obbligat jidħol f'sitwazzjoni fej ma jkun jista' jaqbel għal xej għax l-opinjoni pubblika fir-Renju Unit u anki il-Labor Party mill-lider qed isibu l-oppożizzjoni ma jistgħux laqas biss ikunu mitla ta' dawn id-diskussjonijiet imma forsi mhux inti imma fi Brussell għaw iktar ostilità għal fatt li ir-Renju Unit huwa membru tal-Unjoni u il-ħtija tinata lilhom anki ġifiri fil-Stock Exchange ta' Londra u ta' New York għal problemi tal-Eurozone. ħajar ki kull sur kamarin il-lejla inti tgħidlu li din il-biċċa xogħol ma tistax taħdem wasal li żmien li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u m'għandux il-kuraġġ jgħidu jekk forsi tgħidlu inti għamelek jista' jħalli l-effett, jista' jkoll impatt. Għalhekk l-unika ħaġa li qed ngħidlek, Sinjura Kanċillier, hija li konna divorzju divorzju imma eh, naqblu li niddivorzjaw biex imbagħad kulħadd ikun jista' jgħix ħafna aħjar fil-ġejjieni. Grazzi. Issa għal dwi Is-Sinjura Zime. Kollegi, jekk joġobkom. Ġibu ruħkom, so għadu jisimaw Sinjura Zime ma nafx għandi xnejt xi ħaġa fuq David Cameron ma mhux kompitu tiegħi ma Sinjura Merkel inti spjegajt affarijiet fuq l-istorja numri diversi drabi u llum qegħdin naraw li Obama reġa rebaħ il-kampanja il-ġurnata soċjalista importanti ġifiri il-revoluzzjoni ta' Ottubru u kol Sinjura Zime. Kollegi, jgħid il-President. Jena, ma nishtiex li il-revoluzzjoni ta' ottubru ta' jem da' sekk interess jgħid il-President. Signora Zimmer, um, jiena semmej dan l-avveniment għax fid-89 l-affarijiet l-istorja imbidlet. U il-rajna ġifiri l-libertajiet soċjali tal-persuna dawk l-affarijiet li ma setawx ikomplu. U issa l-politika li adottajna per eżempju għal Greċja u pajjiżi fil-periferija u ma hija politika ta' austerità li tisforza nis jisiru iktar foqra li jitilfu l-postijiet ta' xogħol. L-SMIs mhux qed jirnexxielhom m'għandhomx ġejjien mhux se jirnexxu l-austerità toqtol. Xi membri mill-grupp tiegħi diġà waslu dan il-messaġġ lilek qabel din il-laqa, Sinjura, u jiena nerġa' nirreferi għal drittijiet soċjali il-Kumitat ta' dan il-Kumitat tal-Kunsil tal-Ewropa dawn ħarġu b'memorandum fuq il-Greċja u marru kontra il-Karta Soċjali milli jider. Anki għaddik li hija paga minima il-persuni li jaħdmu li m'għandhomx 25 sena ta' taħt il-25 sena. Anki iż-żmien ukoll ta' minn meta eh, wieħed jista' ta' sensja. Intom semmejtu wkoll iżidu l-ħin tax-xogħol it-tnaqqis tal-pagi Fuq dawn l-affarijiet kollha jiena nagħmillek appell nitolbok biex twaqqaf dawn il linji ta' politika. Dawn ma jġibux suċċess jekk inti tnaqqas il-paga hemm eh, problemi ġib. U dawn ir-riformi m'għandhomx jiġu bbażati fuq dan it-tip ta' argument għax mhux se nġibu iktar kompetittività xużu għanda l-kompetitivita meta n-nis edin mux jiftaqru u ma jkunux jistaw komplu bil-ħajja normali. pajizi li jridu kol jamlu tajjeb għal problemi ta' tiħor. Speċjalment dawn il-miżuri dan l-aħħar fl-Unjoni Ewropea smajna din il-kelma eh, li trid tinduża flok is-solidarjetà politika ta' koeżjoni, ġifieri dawn anki intużaw b'mod pervers biex jiġi adottat il-budget u il affas finanzjarju. Għanna bżon iktar flus għal politika ta' koezjoni u mux inqas għaxxol kollu li trid tagħmel l-Unjoni il-flus hemm bżonnhom. Iġifieri oqo iqfu bil-imblok ta' dawn il-pajjiżi federali meta tgħidu li l-kontribut ma jridx jikun iktar ta' wieħed fil-mija għanna bżonn iktar flus għal programmi. U qabel jaqta il mikrofonu l-President, jekk jġobkom ikkonsidraw dan li ġej. U li ftit jekk kem xista wieħed biss fil-Kunsill li jista' jgħid li bitnaqis tal-MFF fil-politika tal-izvilup jekk mhux verament ta' mistija l-Unjoni Ewropea arawx qed jiġri fil-pajjiżi mhumiex membri. Il-lajnuna għal eh, li tmur għall-ikel li dak da tnaqis hija ta' mistija għandna xiex nistħu. Grazzi. Il-kollega Zuza Vakne. Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihren Nishtiq nirringrazzjak tal-qeda hawnhekk magħna Inti ma nsejtx u m'għandekx tinsa illi din il-binja fej aħna ninsabu fi għallum hija il-dar tal-demokrazija Ewropea. Issa, mistaqsija jajlilek. lilek. Il- Orti għada ma spiegax ġġara fil-rigward tal- Il-Qorti Kostituzzjonali għadha ma tax tweġiba dwar anka il tqassima anka fir rigward tal-gruppi politiċi. Ja, ich möchte mich, hab mich nur beim Präsidenten nach meiner Zeit erkundigt, aber. Mela, Grazzi ħafna, grazie u kol tal li dan il-ħin jina xtaqt dawenat eh, il-mġab l-sur Dabel. kieneb eh, level mistaqsija fuq il-budget tal-Eurozone u l-rol tagħha. Jien naħseb illi għanaqas hekk nixtieq illi l-istati kollha, l-istati membri kollha ikunu parti minn din il eh, zona euro għaliex jekk ħajkonna situazzjoni konna nafu bija li ħajaddu xi 25 sena sakemm l-istati membri jkunu kollha parti mill-istess żona, konna forsi nindirizzaw din dan il-punt mod differenti. Naħseb illi din irridu narawha bħala eh, eh, rabta imma li mhux kulħadd jixtieq jintrabad biha għaliex hemm stati membri li jixtiequ iktar libertà. Naħseb illi l-istati membri jridu jkunu lesti illi Eh, bħedġa jintrabtu ktar fl-imkien, essekka minn rrit intrabat eh, inqas, manni xinħallu għat influenzana. Minnaħal wahda għanna l-impenna, il-rabta, u l oħra nistaw narraw il-fat li ma nistawx ninjoraw s-situazzjoni ta' stati membri illi għedin eh, jindirizzaw il-budget nazzjonali u uh, il-situazzjoni nazzjonali tagħhom ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal qatt uh, fost iż-żgħażagħ daw il-pajjiżi bħal Spanja jridu joħolqu sistemi edukattivi li jaħsbu għal futur. Ma nistax jiena nmur niddetta uh, lil portugal u l-Spanja u ngħidulhom xawnu però ma nistax ma jom ukoll minn fej qed jiġi l-finanzjar. Kulħadd fl-Ewropa għandu bżonn din is-sistema in li tħarġu lejn xi tip ta' xogħol u Għalek għat nitlobkom t tikkonsidraw bis-serjetà l-importanza li inżommu l-euro eh, li tista' taħdem mod tajjeb għaliex importanti ħafna lina jekk eh, fl-aħħar xi darba kulħadd jew kważi kulħadd ikun parti minn din iż-żona euro, għal darboħra nkunu nistaw naħol u fondi ta' strutturar, etc. illi jitħadmu eh, bistabilta. Pero ma nistax nistennew daw is-snin kollha, is-suq eh, kull ma titina huwa ftit xhur. Is-sur Zvoboda. Jiena smajtek bir-raqqa u nemmen ukoll illi l-koll naqblu illi l-qatt ta' 50% f'xi mill-istati membri l-qatt fost iż-żgħażagħ eh, żgur li mhix xi ħaġa li l-Ewropa tiftaħar biha u li s-sitwazzjoni qed tinbidel. Fil-Ġermanja u kol kanna perjodu fej eh, kanna għamont kbir ta' zaza edha. Imma aħna kellna l-kuraġġ li nagħmlu ċertu riformi, riformi ibsin illi setaw jappoġġaw rassa biex nkomplu nimxu il- qoddim dawk il-miżuri aħna affettwajna il-livell tal-ħajja il u kulħadd kienet jiddiskuti l-mod kif u ser jintlaqat u aħna domna dejjem din is-sitwazzjoni ħamesin illum għanna inqas minn 3 miljon minnajr eh, li huma qiegħda għandna sitwazzjoni nazzjonali fil-gwar tal-budget li hija tajba u din hija grazzi għal riformi u l-miżuri li aħna implementajna. Il-triq mhijiex faċli. Intom tritu taħnu b'tali mod sabiex eh, Eh, ma timminawx xan xogħol tal eh, ta' trade unions u ta', ta min jista' jħaddem, però għaliex dan inħoss li mhuwiex eh, ġust. Minnaħa ta' trojka kien hemm 15% illi ġi imwaqqaf. Issa, Mux bizzet li anka l-Greki nejdu l-om iva għedin situazzjoni ħazina u nifqu għem nejdu naraw kif eh, sar insolvu situazzjoni. Mux tajjeb illi s-sistemi tagħna ma jaħdmux tajjeb fej anka nisma jifilħu xi ħalsu għas-servizzi, mux tajab fej ikonna eh, sistemi tat taxxa fej ħadd ma t it-taxxa. Jekk aħna aħna irridu naħdmu bċertu serjetà u bċertu eh, ġustizzja u bekk biss nistaw nkunu ta' suċċess. Aħna niproduċu 25% tal-prodott eh, gross domestiku dinji. Um, dan aħna ma nistawx inkomplu nikzbuħ minn ma nagħmlu riformi strutturali tagħna. Aħna m'għandniex għalfejn niskantaw ħafna jekk eh, iżda taħtana ma jsibux ix-xogħol għaliex maħniex ninvestu fir-riforma tas-swieq tagħna. Il-sħubija soċjali u ċivili għajnitna f'dan il-moment u aħna sallum il-ġurnata ħassejna li kanna bżon ċertu tibdiliet per eżempju anka fil rigward tal-pensjonijiet u rridu konna kuraċ li ċertu tibdil namlu fej l-Ewropa għandha bżon timbidel fej eh, aħna eh, għanna bżon ċertu kuraċ ma nistax nal u għajnejna u ma natux kaxin għaddej fil-komplement tad-dinja. Ser eh, Sur Ferhofstadt Iva jt ikun hemm awtorità, però ah, jekk naraw referendu li m'għaddix fi Franza, fl-Irlanda u pajjiżi oħra aħna irridu nikkonvinċu li l-popolazzjonijiet tal-Ewropa sabiex jiġbdu l-istess ħabel naħdmu fl-imkien Jekk aħna eh, ma nistax nilqu l-erba mili li nixtiequ mela nikkontentaw billi jkollna l-Eurobonds biss. Le ma nistax nagħmlu hekk, irridu nkunu ktar ambizzjużi. U xġara per eżempju uh, fil-inizjattiva illi naqsu ir-rati ta' interess kullimkien. Spiċċana f'sitwazzjoni iktarar. Irridu noqogħdu għalhekk attenti illi l-flejjes tagħna jintefgħu verament għat-titjib tas-sitwazzjoni. Jina favur illi il konsil u il parlament jaħdmu fl-imkien jiġu konsidrati bħala il-Parlament estis u għalek u importanti u koll li konna dawn il-pedamenti f'saħħithom u għan kanatu bizzejiet ħin sabiex kulħadd ikun jista' jaddatta bl-aħjar mod li jista. Biex ninaqat ma dak li għal sur harm. Ma naħsibx illi għaw xi politika ta' austerita li tħares biss lej naħa waħda. Jekk din norbtuha ma' riformi eh, strutturali, din sartejna nifrankaw, nifrankaw u ikonna riżultat aħjar milli aħna pereżempju nagħmlu ċertu riformi fis-suq tax-xogħol. Lil Renjonit. Jiena nixtieq illi ikonna preżenza iktar b'saħħitha tar-Renju Unit eh, fl-Unjoni Ewropea jiena ġej eh, mill-Ġermanja. Jiena naf ġifieri li tinħeles minn eh, min reġim u l ma nistax nimmaġina Unjoni Ewropea mingħajr ir-Renju Unit u għalhekk naħseb li anka tajjeb għall-Renju Unit li tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx illi jekk huma ma jipparteċipawx eh, ser jkollhom xi vantaġġi għalihom. Naħseb illi huma imsieħba importanti għall-Unjoni Ewropea u għalhekk nitlobkom sabiex eh, il-popolazzjoni eh, tal-Renju Unit verament tipparteċipa u tikkontribwixxi aħna Unjoni Ewropea illi nagħtu importanza għal-libertà fil-forum kollha tagħha tal-libertà tal-kelma, tal-istamp, etc. illi ta' minna aktar b'saħħitna. Zu Frau Zimmer nur folgendes. Signora Zimmer, inti għed illi dan ir-riħ bidla wassanna sabiex fid-89 eh, niksbu l-ħelsien fil-rigward situazzjoni nazzjonali tagħna fej anka affettwa il-libertà soċjali wkoll, però ma rridx jaqaf hemmhekk għaliex din kienet ukoll sistema, bidla fi sistema ekonomika fejn nies du jaqtaw bisninhom sabiex jaddattaw u nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. dan kulħadd irrit bximot mod jaħdem, irrit kollu l-mod li jinvesti jekk jixtieq jagħmel dan, joħlo ix-xogħol għal imma jrid iħallas it-taxxa jekk hemm din is-sistema ta' taxxa ġifiri bekk anka l-flejes u l-fondi kun jistgħu jitqasmu mod bilanċjat u xieraq fejn kulħadd ikun jista' jipparteċipa u jikkontribwixxi. Ach, 5% wurde. Schauen Sie, wir, ähm, wir sind verpflichtet in Deutschland die. Fil-Ġermanja ħna għana l-obbligu illi ma nikkritikawx id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali jiġu aċċettati skont id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu huwa diffiċli kultant, però dan huwa prinċipju li nimxu miegħu. Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht kritisieren. Der Präsident Mela, il-kanċellira ma tistax tikkritika il-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali u dan laqas mu warwol tal-Parlament Ewropew. So, jetzt äh, Würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal umgekehrt. Alek, nishtiq nissuġġerixxi li issa nimxu bil-kontra Sur Sosa Wagner. Iva, inti tajt nitweġiba sħiħa. Għalek, mela, tajb ħafna, mela, ifrankajna il-ħin, ebdan il-mod. Sur Farage, kanċillir, mux għet nitkelmu dwar li nkunu jew ma nkunux ġo l-Unjoni Ewropea, ma l-Unjoni vera differenti, hemm 17 il-pajis li għadin flowro għet jimxu f'direzzjoni differenti u kull darba li inti toħroġ bi proposta sur Cameron ikun sfurzat li jgħid le, ġifiri aħna donna l-istat ta' Cinderella u inti u skont l-opinjoni tiegħek anke l-membri eh, tal-Unjoni ta' dan il-Parlament mhux se jkunu jistgħu jivvotaw il kustjonijiet li jaffetwaw iż-żona euro li jkollhom effett fuq is-suq uniku. Jiġifieri nista' nifhem dak li inti qed tajt, imma aħna tinsibu ruħna f'sitwazzjoni li ma tagħmilx sens jiġifieri jien jiena fl-opinjoni tiegħi jew ir-Renju Unit ikun ġewwa jew barra. U forsi Sur Cameron jista' jaqbel miegħek fuq dan il-punt imma fl-aħħar mill-aħħar il-popolazzjoni tar-Renju Unit qed jippruvaw isibu nsibu ieħor. Ja, ganz kurz nur zu, zu zwei Punkten. Äh, Fil-qosor fuq żewġ punti fuq il-politika ekonomika bħala bażi sabiex ikun hemm il-ġustizza soċjali. Jiena naqbel però bil-kondizzjonijiet tal-austerità fil-15 sa 20 sena li ġejjin dawn l-istati membri li huma milquta ħażin ekonomikament mhux ser ikunu sostenibbli sabiex aħna jkollna din il-bażi li nixtiequ. Il-politika ta' austerità trid eh, twassal biex verament ikunu nistgħu eh, niżviluppaw politika sostenibbli fuq tul ta' żmien. Inti qed tgħid illi l-Parlament huwa msieħeb importanti fil-elementi kollha tal-kriżi. Allura, il-mistoqsija importanti hija għalfej wasalna f'din is-sitwazzjoni. Jiena nħoss illi uh, l-implementazzjoni anka permezz tal-proposta tal-Kummissjoni iridu jiġu akkompanjati meta anka l-opinjoni tal-Parlament kun ingħatat u bisserja bis-serjetà naħseb illi mill-ewwel ta' Jannar issa se jkollna dan il-patt fiskali li jidħol fis-seħħ, però il-Kummissjoni Kif ser tiġbor din is-sitwazzjoni kollha flimkien? Today I think it's been Sir Kamer, grazzi ħafna, nishtiq nirringrazzjak, Senjura Merkel, eh, tal-li eh, ġejtet tkellimna l-lum, eh, smajna ħafna retorika, mux bizet realtà ekonomika minn din l-awla, Frausenberg donnom tejt li revoluzzjoni russa xaħġa li rridu aħna niċċelebrawa fejn in fejn qatlu 40 miljon persuna u eh, grupp ta' nazzjonijiet li torbu l-Unjoni Ewropea eh, tuża l-istess disciplina budgetarja. Eh, iva, Sir Cameron jista' jisera fuq il-appoġġ tal mpc tiegħu u ħasra li inti ma tistax jisera fuq il-membri tiegħek ta' CDU li appoġġaw il-pożizzjoni tiegħek emmin qed jitlob 136 miljun euro li jintef jintefqu fuq mużew mhux meħtieġ hawnhekk fi li nitama li jinti um, tkellmu l dan il-bniedem u tajdlu li eh, f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi mhux xi ħaġa tajba. U eh, rridu aħna eh, kif kif qed titlob mill-pajjiżi l-Unjoni Ewropea trid tuża ftit flus u titamal ħafna bihom u trid tuża l-flus tal-budget eżistenti nittama li inti u Sur Carmeran se jirnexxilkom taslu l-qbil il-lejla. Mbagħad dwar ir-Renju Unit anka il- il- Il grupp ta' laboristi, il-grupp ta' sur zvavita jishtiqu li il-budget eh, jitnaqas dan u l-ambjent li jem fir Unit jek nkomplu nħallu il-budget l-Unjoni Ewropea tkompli zit eh, sena wara l-oħra meta ħafna austerità tiġi imposta fuq ħafna stati membri fejn qed narraw xi eh, ħafna ta' jisfu ħafna servizi pubbliċi xi ħaġa mhux sostenibbli ċert li inti sur Cameron se tkunu tistaw taqblu fuq it-triq tal-futur. Grazie grazzi ħafna. Turham. Signora sinjura Harms, nixtieq ngħid li jiena ir-Renju Unit ma narax li għandha pożizzjoni qawwija ma nara hawnhekk pajjiż li għandha bżonn tirriforma ruha internament. Jirriforma ruħu internament. Eh, Sur Miliband u Sur Cameron ma naħsibx li jekk imorru kontra l-Ewropa jistaw imexxu pajjiżhom so. Jiena ngħidilkom li għada sejra il-Greċja u għalhekk jiena studjajt il-qada ta' dan il-pajjiż. Rridu nammettu fl-aħħar mill-aħħar li anki wara attentati ta' riforma kollox ippruvaw nizlu l-pagi, il-pensjonijiet niset jirċivu nofsom politika ta' austerita biss li ġejja mill-Ġermanja fi żmien tal-ar kriżi ta' dinjija u dan se jġib miegħu biss diżastru. Sinjura Merkel, jekk il-Grigi ma jistawx jinżammu f'kondizzjonijiet tajbin, laqas il-pajjiżi l-oħra li għaddej minn kriżi mhux se jkun nistgħu nsalvawhom. Huwa verament ta' mistija li pajjiżi pal ġermanja li huma eh, sejrin tajbin għadhom għaddejjin bl-esperimenti. Jippruvaw l-affarijiet. Umbat jaġixxu biss meta tkun feġġet il-kriżi. L-ewwel jiġu r-riformi fl-istati membri Umbat ikonna iktar EMU u deċiżjonijiet l-istess, responsabilitijiet l-istess. Dan se sej dizastru fl-Europa. L-Europa se titfarrak b'dan il-mod. Għalek mi situazzjoni sostenibli dik ta' bħalissa. Jekk is-sur Draghi ma jirnexxilux li jeleb eh, il-problemi politiċi bil-politika ta' bonds, ma nafx kif se eh, nizvol, kif se tiżvolġi din il-problem, dawn il-problemi kollha, speċjalment meta naraw li hemm pajjiżi li sejrin tajjeb li huma stana. Is-Sur Verhofstadt, Iva, jina ma nasib li muħnix qed naqblu għal meta nitkellmu fuq il-ġejjieni qed aħna qed ngħidu fuq it-timing. Iva, kuħat qed jaqbel ma teżorm, ma eh, ma kollox imma aħna rridu ngħidu li dawn l-affarijiet irriduhom issa li fil-kriżi tal-euro man ek ma namlux dawn ir-riformi issa mhux se naslu u Natikom l-eżempju tar-rati tal-interess. Illum nofs il-miżuri ta' austerità jiena minix kontra l-austerità eh, fil- nofsinhar nofsenar tal-Europa imma nofs l-effett u l-proġett jintuża biex iħallas l-interessi oljien ta' bondholders li l-qasbis jiexu fl-Europa. Iġifiri, dawk il-bond holders, dawk il-nis li għandu titolari tal-bonds li l-qasbis joqodu fl-Europa. Din hija eh, mux għax qed intelligenti għax eh, għaxu jiena Belġjan, imma ġejjem il dawk li tukom il-pariri intkom. għedin nitkelmu fuq il-mod ta' kif aħna ikonna disċiplina fiskali u dan biss iġib inqas rati ta' li max għal Spanja għall italja biex dawn jirkupraw u mufus fuq saqajhom. Għaliex mhux qed nagħmlu dan kollu? għax naħseb li b'mod intelligenti nkunu nistgħu insolvu l-kriżi immedjatament. Imma Sinjura Merkel dan il-Parlament ħa pożizzjoni fuq dan qegħdin niggozjaw mal-Kunsill fuq it-tupak, ġifieri dak li ġi wara six-pack. U l-pożizzjoni qed jgħid li jekk ma jkunx hemm redemption fund f'dan il-pakkett il-ġdid mhux se naslu qatt billi mhux se niftemu qatt. Grazzi ħafna Sur Zloboda. Senjora Kanċellier xtaqt eh, nappella għalek għaliex eh, din ir-riforma soċjali anka fuq livell nazzjonali fil-Ġermanja eh, ma tistax tiġi ignorata anka f'pajjiżi bħal Portugal u Spanja għaliex għan nindirizzaw id-djar fejn ħatot persuna, ġifiri kollox jiġi affettwat mhux biss dak li tagħmel inti imma minn dak li jagħmel ħaddieħor u għalhekk għalfej pereżempju eh, fil-kas tal-Greċja kellna sitwazzjoni li permettiet illi wieħed jevadi t-taxxa. Naħseb illi din il-politika bekk dawn elementi tittinbidel. Fejt naqblu hawnhekk. Qed naqblu wkoll fuq tħassib fuq l-importanza illi eh, Renjoni tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Jekk wieħed imur ġewwa Londra jinduna kemm in-nies hemmhekk ma jridux li l-Renju ma tibqax parti eh, mill-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx illi fl-aħħar mill-aħħar dak li jixtiequ ftit eh, mill-popolazzjoni għandha vera għanda isseħ fil-realtà. Naħseb illi eh, naħdmu iktar viċin jitfit sabiex u l-għaniet politiċi li jkunu tajbin għal kulħadd. Fuq il-budget eh, eh, għat kabbir, forsi anka tista t-diskuti da mas-sur Cameron. Fil-passat kenna metodi li ħadmu, per eżempju fil-Polonja, Anka konna nitkellem mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Pollak. Illi, per eżempju, kena situazzjoniet fej issa l-pajis pal-Polonja s mal ma l-Unjoni Ewropea u daqsek menni jom xiktar mod finanzjarju. Nasab li dan mux ġust. U nasab illi jekk ma jkonniex budget ġust anka minna tal-parlament għamnek tista' tajt anka dan il-messaġġ li sur Cameron illi jekk ser ikun hemm inġust mhux ser inkunu possibbli illi aħna ninvestu fl-innovazzjoni u t-tkabbir. u nittama illi inti ittina l-appoċ tiegħek biex verament din ir-riforma f'dan il-qasam inkunu nistgħu nagħmluha. Is-sur Dol. Sur President, Sinjura Kanċeller, jiena nixtieq dak li qal sur Farage, ġifiri li konna divorzju u naqblu, naqbel miegħu imma irridu naraw min se jżomm it-tfal ta' dawn is-sitt ġifiri is-26 pajjiżi li baqa' min se jieħu ħsiebhom, ġifri jekk se nitkellmu fuq diverzju, irridu naraw min se jieħu ħsieb ta' 26 anzi ta' 27 tfal tagħhom il-pajjiżi l-oħra. Sinjura Merkel għandek raġun fuq il-budget Ewropew li rridu naġixxu imma inti għet li mhux se nipprojbixxu aħna il-dawk il-pajjiżi li jixtiequ jisibu mal-Europ li komplu jaħdmu lejn din is-solidarjetà. Jiena naqbel kompletament miegħek u is-solidarjetà għandi proposta oħra x'nagħmel. Il il il fuq il-Renjunit, il-flus ta' Renjuniti irridu jintużaw dawn il-flus għas-solidarjetà għal budget serju design eh, fil-mija tal-budget kollha eh, jiġu lura pala investiment u hemm 3% biss li jħorġu pala frodi. Ġifiri, s sur Kalanan, id-deċiżjonijiet li ttieħdu hawnhekk ittieħdu b'maġġoranza, maġġoranza tal-Parlament, eh, ġifiri aħna nassumu responsabilità ta' kif jintużaw il-flus tal-budget Sinjura Merkel, jina nitolbok xi ħaġa oħra, nitolbok l-politika ta' innovazzjoni u ta' riċerka. Dalodu diskutejna dan fil-grupp tagħna nax, kullħat jitkellem fuq din il-politika. Imma fej qiegħda r-riċerka Ewropea li rridu aħna nħadnu u nnejnu, fej qiegħda l-politika tal-innovazzjoni hemm bżonn noħolquha. U aħna rridu noħolġu rapporti tal-inizjattiva fuq dan is-suġġetti. Nejnukom biex nkunu nistgħu navanzaw fuq it-kabbir u anki postijiet tax-xogħol ukoll flimkien mal-Kunsill hemm bżonn naħdmu flimkien biex noħorġu bil-ħeffa kbira eh, mill-kriżi. Eh, eh, ġifiri, fuq dawn l-affarijiet importanti rridu naħdmu. Grazzi ħafna Sur Dol. Grazzi ħafna Sur Dol. Sinra ah, Kurz auf wenige Sachen. Iva fil-qossor. Fil-rigward tal-bażiligali tal-patt fiskali l għennet aħna xtaqna illi dan iseħ fih dan il- Għafas tal-Trattat Ewropew kien hemm stat membru li rifjuta dan u xtaq illi dan jiġi regolamentat fih dan qafas ieħor u għalhekk aħna bħala bażi legali imxejna fuq il-bażi intergovernmentali fuq perjodu ta' ħames snin illi umbat jiġi dan integrat fil-Trattat tal-Unjoni Ewropea sabiex ikonna il-pedamenti meħtieġa li ikunu ġew imwaqfa il-servizzi legali tal-Konsil għalinna illi il- illi uh, għanna possibilità li aħna nkomplu nibnu fuq dak illi diġa għanna u mux nibdew minn ġdid. Għalek. Dan jista' jserraħ ukoll fuq miżuri illi uh, jiserħu fuq is-self faqli. Aħna, per eżempju, uh, nistaw nindirizzaw eh, dawk li per eżempju fil-Greċja huma sinjuri ħafna u li jistaw eh, jippermettu illi ħarsu ċertu rati naħseb illi importanti li huma jkunu jistaw jgħinu eh, fis situazzjoni il-problema tal-Greċja kultant narawa forsi kbira ħafna il-fat illi eżempju ġew affettwat il-panzjonijiet illi dan it-taqlib sar malajr ħafna ka fil-Portugal. Eh, diskussjonijiet mal-IMF eh, illi waslu anka għal situazzjonijiet li tjiebu ma nishtiqx naħ nidħol eh, fid-dettal ta' xamlu stati membri oħra u koll illi permessa riformi li jgħamlu naxilhom imorru passi gbar il-qoddim. F'din nafs ta' krizi Litwanja, Latvija u l-Estonja għamlu reformi importanti ħafna u l-lum il-ġurnata għati għawdu minn kabir ekonomiku tajib ħafna għalek eh, u importanti li kullħat jaħdem eh, flimkien, imkien anka eżempju ma slovakkija forsi eh, nistaw niddiskutu ċertu bżonijiet tagħhom fil-rigward tal-Greċja wkoll. Uh, Eh, għana nindirizzaw situazzjoni skont il-bżonni ta' dak il-pajis anka per eżempju l-istati membri li huma relativament ġodda l-Unjoni Ewropea jgħidu naraw il l-pis li huma ġorru ma jkunx pis kbir eżagġerat. Il-politika Ewropea tidher li politika interna li xed naraw ħajja hawnhekk u qed niddiskutu daqs li kieku qegħdin f'Parlament Nazzjonali. Anqas kważi. Forsi l-Soċjalisti Demokrat Soċjalisti r-zvoba Zvoboda jkunu jistaw jkunu kol daqsxejn aktar kontenti bis-sitwazzjoni. Mela, apparti ċajt, sur Zvoboda xtat ngħidlek illi eh, fil-bazi eh, legali minħabba l-bażi legali aħna kellna nagħmlu ċertu tibdiliet u anka irridu naraw illi dawn il-pajjiżi li qegħdin eh, jerqu taħt id-djun tagħhom ikunu pożizzjoni illi inaqsu il-rata ta' zbilanċ ta' deficit tagħhom. ħadd nota wkoll tal-kommenti tiegħek fir-rigward tal-fond strutturar. Għalkemm ma naqbilx mal-punti tiegħek il- <sighs> Renju Unit dejjem kienet favur it-kabbir. U jekk aħna rridu dan aħna rridu nkunu korrenti anke minn naħta l-Unjoni Ewropea u fi kriżi bħal din irridu nżommu flimkien eh, mhux biss permezz tal ewro imma li nkomplu nisviluppaw nimxu ktar qoddim ukoll koll jitfit ma' dawk il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. Fil-passat dawn il-fondi ta' koeżjoni u strutturar dejjem eh, tħadmu mod tajjeb u importanti li kon aktar flessibilta. Naħseb li anka l-fondi ta' strutturar saru aktar flessibli sabiex anka jgħinuna nġildu elementi u situazzjoni bħal fost iż-żaza. Sur Dawil. il germania kienet dik li ma' Franza talbet sabiex ikonna dan is-summit ukoll li indirizza eh, dan elementi finanzjarji. U l-approvazzjoni ta' dan il-budget hija importanti ħafna għaliex bekk inkunu nistgħu nippermettu li jsiru anke l-investimenti sa mill-2014 il qoddim U dan mhux biss għal eh, pajjiżi tal-Ewropa imma wkoll għal finanzjar u fondi eh, strutturali illi jista' jkomplu li jistgħu non nkomplu nikbru. Jina għanna il għanna l-presidenza per eżempju fil- eh, Presidencies Council aħna Qed naraw illi anka fuq level nazzjonali tagħna il-budget għandu bżonn ċertu reviżjoni. Anka fir rigward tal-itta. Grazzi ħafna u grazzi wkoll ta' din id-diskussjoni daqsant ħajja. Madam. Damen und Signori, Grazzi ħafna lil kanċellir Merkel. Nixti jiena nħabbarkom tlet affarijiet l-ewwel qabel kollox il-konferenza tal-presidenzi kella ħafna delegati li attendew ħafna iktar mis sessjonijiet preċedenti xaħġa li rridu naħsbu fuqa sinjura Merkel tajt Iva naf li jintkom smajtu il-punt dwar li naħolita Iva e, Sur Schulz eh, it-tini punt e, u pala l-prezidenta din ta' dan il-parlament nixtieq nagħmel punt inti qed xi ħaġa importanta l-affarijiet li qed isiru fuq livell Ewropew il-Parlament Ewropew imsieħeb u danajjati il-leġitimità demokratika li d-deċizjonijiet u nishtiq nirringrazzjak u nishtiq li dana jiġi rifless fil-Kunsill Ewropew u nittama li jinti ħat influenza l-affarijiet b'dan il-mod u jiena nishtiq nħeġġek tinfluenza l-affarijiet. Inti tkellimt dwar il-Latvija, is-Sur Dambrovskis, qal u għamel diskors sur Dambroskis tkellem dwar is-sagrifiċċji enormi li għamlu il-pajis li għamel il-pajis jew sabiex eh, dan il-pajis isir membru tal-Unjoni Ewropea. U eh, kellhom bżonn jaddottaw budget u eh, kellhom jagħmlu ħafna sagrifiċi sabiex eh, jiksbu il-fondi ta' koeżjoni. L-Slovakkja għamlu ħafna sagrifiċi, mhux qed nitkellmu dwar biljun, eh, le qed nitkellmu dwar l-ispirtu sa' solidarità, spirtu li rrid ikun hemmhekk fl-Ewropa. Jiena jiena ngħid li jiena vera grat tal-li inti tkellimt dwar dan il-punt u s-sitwazzjoni ħafna ħjar hawnhekk mbagħad id-demokratiċi Eh, soċjali għatu stabilta l-politika Ewropea. nasib li inti ħataqbel mija jawnek.